tal-paper tal-Kommissjoni. Biex bekk ma jkonniex noqogħdu nirrepetu dak li ntqal illum. La discussion commune est ainsi close et le vote aura lieu demain. Mela bekk nalqu id-dibattitu konġunt nivvotaw dwar dan għada. Qabel ma naddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna Jena xtaqtek, xtaqt li tisimaw dan il-komunikazzjoni it-talba ta' defiza ta' moneta għal kollega tana hemm kuntett tal-president eh, għal ħarsin tal-indipendenza tal-kollega tana l-mandat tiegħu bħala membru tal-parlament minħabba azzjoni li ttieħdet mill-Kumitat tal-Etika fil-Litwanja. It-talba tal-kollega ġi appoġġjat minn diversi membri tal-Parlament u napplikaw regola sitta ta' dawn ir-regoli u dan ifisser li dan jiġi referut għal komitat rilevanti f'dawn l-laqsma issa. Ir-rapport tas Sur Skotta jiġifieri għandna il-politika dwar kwalità tal-prodotti agrikoli li ma strateġija għandna insegwu. Nisimgħu li rapporter l-sur Gianlu Giancarlo Skotta għandu erba' minuti. Grazzi, President. Onorevoli kollegi. Bil-globalizzazzjoni tas-swieq, il-kriżi li aħna dejjin minna, anke fis-settur agrikolu, tweġiba li dan is-suq jista' jagħti huwa li nifukaw fuq il-kwalità tal-prodotti tagħna. Inħoss illi politika tajba min-naħa tal-Unjoni tista' żżid il-kompetitività u dan iżid il-valur għall-ekonomiji tar-reġuni Ewropej għaliex dan huwa l-uniku mod kif niżviluppaw f'ċerti oqsma zvantagġati u għax ma tantx hemm alternattivi. U billi nagħtu l-appoġġ f'dawn il-żoni zvantagġati se u ekonomija u impiegi f'dan il-qasam. Aktar minn hekk il-ġejjini ta' politika ta' kwalità trid tkun marbuta wkoll għal potenzjal ta' agrikoltura moderna li tkun dinamika u diversifikata bħal dik tal-Ewropa li tista' tagħti mhux biss prodotti tal-ikel li kollhom kwalità tajba iżda servizzi wkoll biex bekk ikonna soċjetà dejjem devolvi. Fir-rapport tiegħi jiena sħaqt l-importanza li nżommu separati tliet sistemi ta' reġistrazzjoni tal-indikazzjoni ġeografiċi għaliex dawn jirrappreżentaw ir rabta mar-realtajiet territorjali reġjonali Ewropej u fil-rappresentazzjoni ta' traduzzjoni, il-kultura, il-tomiet u l-esklużivita li għanna f'dan il-qasam. Unħoss li dawn iż-żewġ sistemi doku IGP iridu u koll iqisu differenzi speċifiċi dwar il-forma u l-intensità ta' dwili fi zoni ġeografiċi ta' produzzjoni. Konsumaturi ħafna drabi iħawdu l-indikazzjoni tal-post fejn il-likel ġi imkabbar mal-prodott agrikolu u ħafna drabi ma jafux il-katina tal-likel kif taħdem u għalek jina nikkonsidra l-indikazzjoni obbligatorja tal-produzzjoni u tal-post tal-produzzjoni jista' jagħti lill konsumaturi erfin ta' veru dwar il-prodott li huma qed jixtru. Dan ukoll huwa sottoposta għal ċiklu ta' produzzjoni li jista' jikkondizzjona wkoll il-karatteristiċi tal-ikel għal dak li nxaqsam il-kwalità u s-sigurtà tal-ikel. Irridu niftakru allura illi l-obbligu tagħna huwa li nħarsu dak li jipproduċu u li dak li jieklu u ċittadini li jivvutawna wara kollox. Żewġ suġġetti oħra li jiena ħassejt li huwa importanti u toqgħodin fir-rapport huwa l-importanza li jkun hemm edukazzjoni u informazzjoni għall konsumaturi u dan jattinja xaġel t-tijam l-Unjoni fuq it-tikketti Ewropej kif ukoll il-garanzija illi dawn il-marki jgarantixxu fil-reġistri internazzjonali u l-arfin internazzjonali tas-sistema tal swieq komuni. U dan ifisser li dak huwa importanti jekk iridu nħarsu tassew il-falsifikazzjoni ta' prodotti tagħna. Ningrazzja il-Kommissarju ċolos tal-li qiegħed hawnhekk illum u nfakru l-importanza ta' ħarsien kif suppost tas-sistemi ta' kwalità li huma ġejjini tagħna u nfakkar illi l-ekonomiji ta' dawn il-żoni rali zvantagġati jista' jerġa' jħorruh biss jekk nieħdu azzjonijiet illi jissalvagwardjaw dawn il-prodotti eh, ta' dawn il-żoni u wkoll jekk ma nagħmlux hekk aħna se nkunu qegħdin nabbadonaw dawn it-traduzzjonijiet u dan ifisser li nirrispettaw l-ambjent għal pajsaġġ noħolqu fejn jkun possibbli ekonomija turistika u turizmu marbut mal-ikel, mal-kultura u mal-istorja tal-Unjoni Ewropea. Nirringrazzja l-kollegi tiegħi għal toppoċ li tawni f'dan il-Kumitat u nittama li l-Parlament Ewropew se jagħmel l-istess ħaġa għadha fil-votazzjoni. Grazzi President. Merci, Monsieur Scotta. Et je donne maintenant la parole au nom de la Commission à Monsieur. Euh, Is-Sur Ġeles għal-Kummissjoni. Signora President, Sur Scott, membri tal-Parlament, jien nħoss li l-karatteristiċi ewlenin tas-sistema tal-Ewropea u hija il-kwalità u d-diversità huwa minħabba fek li s-sistema ta' kwalità fis-settur tal-frott ħatkun waħda mill-prioritajiet fil-mandat tiegħi u waħda mill-prioritajiet għoljin wara il-riforma tal-2013 fil-politika tal-agrikoltura aħna nafu illi il-bdiwa għat jistennew din il-politika Ewropea imma il-kwalità tal-prodotti eh, ħatejn il-prodotti Ewropej fis-suq internazzjonali biex il-politika ta' kwalità tilħaq l-anijiet tagħha irid ikonna eh, irridu nifmu tajjeb il-qafas u l-istruttura tiegħu u kemm jista' jkun dan għandu ikun ċar għal ċittadin u komprensiv u adekwat għal kiena li sena appoġġa din il-ħaġa u nagħmel aċċessibbli kemm għal bdiewa li għandhom jibbenifikaw minna imma anka għal konsumaturi. Iżda fl-istess waqt irridu inżommu s-sustanza tal-politika tagħna ta' kwalità. Politika ta' kwalità tfisser garanziji għal konsumatur u anka valur miżjud għal bdiewa u naqbel ma' Sur skotti fuq din il-ħaġa din ħatejna biex nżommu id-diversità fis-settur tal-bidja b'mod kompetittiv. Għax kumpanija holding li tbih il-prodott tagħha tkun eh, kumpanija kompetittiva illi eh, tista taqla lajxin taħħa u jekk eh, ikolla prodotti ta' valur miżjud oli, allura tkun aktar u aktar kompetittiva. Anka jekk ħafna drabi nkun qed nitkellmu dwar holdings illi jkunu żgħar, ġifieri din il-politika ta' kwalità se il-kompetittività tal-kumpaniji tagħna tal-agrikoltura. U minn dan il-lat jina naħseb l-izvilup tas-suq u il-relazzjoni bejn il-produtturi u l-konsumaturi tista' tatina riżultati tajbin ħafna fir-rigward tal-kompetittività e, f'ċertu prodotti agrikoli li ma tantx insibuhom fuq is-suq bħalissa il-bdiewa Ewropej tiġa qegħdin jagħmlu sforz kbir biex ikollna prodotti li rispettaw l-ambjent u anke l-benesseri tal-annimali. U din irdu aħna norbtuha anke mal-ittikettjar tal-prodott u għata tajjeb li jkollna dibattitu fuq din il-ħaġa u għalhekk ir-rapport qed jagħti anka impetus lil dan l-aspett l-standards u l-kwalità li qed uh, jilħu il-bdiewa hija xi ħaġa li rridu nkomplu inqisu anke fir-riforma u e, ta' wara l-2013 u jiena din l-intenzjoni li nagħmel din il-ħaġa anke l-iżvilupp tal-istrumenti ta' komunikazzjoni kemm viżavi l-konsumatur kif ukoll il-bdiewa fuq livell internazzjonali. Is-sistema ta' kwalità naħseb tista' tkun ambaxxatur għal sistema tal-agrikola tal-ikel tagħna u anke anka tal-kep tana. Wara dak kollu li qed nixtieq ngħid il-rapport ta' Sur Skotta ħareġ fi żmien tajjeb ħafna u l-Kummissjoni ħadd toħroġ pakket fuq il-politika ta' kwalità sal-aħħar tal-2010 u il-rapport ta' Sur Skotta illi qed niddiskutu llum hawnhekk ikopri numru ta' kwistjonijiet u anka ta' idejat u jiena ħanqis l-idejat tiegħu Eh, kemm jista' jkun meta jiena niġi qudiemkom bil-proposti tiegħek għalhekk nifraħ lir-rapporter u lill-membri tal-Parlament eh, li ħadmu fuq dan ir-rapport u jiena nkun kuntent ħafna li nisma l-idea tagħkom u suġġerimenti tagħkom. Grazzi lill kummissarju u naddi l-mikrofon lis-Sinjura Heres Garcia għall kumitat tal-Ambjent. Grazzi, Sinjura President, il-verità hija li L-ewwel ħaġa li nixtieq nagħmel huwa li nifraħ lil Sur Skotta tal-disponibilità tiegħu u tax-xogħol tiegħu fuq dan ir-rapport. Kien tassew pjaċira lija li naħdem magħhom u ma' rappreżentanti l-oħra tal-gruppi parlamentari u gruppi politiċi. Aħna kuntenti bil-pożizzjoni li ħadd ittieħed għadha waqt il-votazzjoni. Eh, din hija pożizzjoni illi tappoġġa l-kwalità u anka il-żoni rurali mhux biss bħala wirt kulturali imma ukoll bħala post bħala opportunità ta' xogħol f'żoni rurali f'dan iż-żmien ta' kriżi. U Aħna kuntenti bil-pozizjoni tal-Parlament fuq dan il-dokument u aħna rridu nappoġġaw din il-kwalità 100% tkonna kwalità massima u rridu nagħmlu distinzjoni bejn il-PDOs u l-PGIs. Aħna nirrifjutaw din l-idea ta' armonizzazzjoni. Aħna nixtiequ niċċelebraw il-kwalità li għandna fl-Unjoni Ewropea u Eh, jien kontenta li l-Kummissarju jappoġġa l-ambjent u eh, l-agrikoltura fl-Unjoni Ewropea. U eh, nispera li din iżommu qoddimna meta nivvutaw għada għanna diffikultà bil-standards tal-liberalizzazzjoni għal uh, frott l-ħaxix li qablet fuqhom il-Kummissjoni. Aħna rridu nirranġaw is swi uh, nappoġġaw is-sigurtà u l-kwalità fl-ikel u anka il-kwantità tal-produzzjoni. Rridu nipproteġu il-produzzjoni u il produzzjoni u l kwalità Eh, tal-prodotti tal-iker u dina għat tkun rikonoxxuta fuq livell anka tal-WTO u aħna rridu nipproteġu il-produtturi kif ukoll il-konsumaturi fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Issa għal gruppi naddi l-mikrofi, il mikrofon lil Giovanni Lavija. Grazzi, Signor President, Kommissarju, Signori. Jiena u kol nishtiq nirringrazzja l-fisem l-IPP li l-rapporter tal-rapport tiegħu ta' xogħol eċċellenti li għamel. U n eh, nenfasizza kif il-politika ta' kwalità barra milli tati stampa tajba l konsumaturi importanti wkoll f'termini ta' x'tista' tagħti lura lill produtturi Kif ittafu il-koll il-kompetizzjoni tista' tagħmel impatt fuq is-swieq b'modi differenti eh, f'pajjiż eh, u fl-Ewropa illi għandha realtajiet differenti. Ħafna drabi spejjeż kbar ta' produzzjoni meta mqabla mal kompetituri tagħna għalhekk huwa diffiċli wieħed jikkompeti fuq il-livell ta' prezzijiet. Il-kompetizzjoni hija xi ħaġa li aħna nista' jista' jkollna billi jkollna prodotti li huma differenti u għalhekk li aħna nħarsu li għandna nħarsu lej il-kwalità npoġġu prodotti ta' kwalità għolja li jkunu differenti minn eh, prodotti kompetittivi dan ikun aħjar kikun kieku li eh, kompetu biex ikonna prezzijiet baxxi. Għalhekk eh, jiena favur l-idea ta' standards Ewropej u għanna nżommu il-PDOs, il-PGIs eh, pala entitajiet separati fuq il-livell internazzjonali u WTO l-Ewropa tittamel l-almu tagħha biex tipproteġi din il-politika biex nevitaw eh, illi eh, prodotti oħra jamlu ħsara lill prodotti Ewropej. Punt ieħor li nixtieq nagħmel huwa dwar l-tikketjar. jar aħna minna amenda f'dan il-rapport uh, u nixtiequ ngħidu li l-oriġni tal-materja prima hija xi ħaġa li għandha tiġi t-tikettjata mhux biss għal prodotti friski imma anka għal dawk ipproċessati b'ingredient uniku li huma l-materja prima li tagħti l-identità eh, lill prodott Mela, il-kellim li jmiss is-sur ta' Baldi. Grazzi ħafna. Kollegi, il-Soċjalisti u Demokratiċi għandhom huma tal-opinjoni anzi illi il-rapport ta' Sur Skotta huwa wieħed importanti ħafna u aħna lesti li nappoġġawha. Naħseb il-rapport jagħmel ħames punti importanti ħafna l net il-marka ta' kwalità tal-komunità ħafna ma jifmux illi din il-marka ta' kwalità miex eh, pass lejn il-federalizzazzjoni hija biss garanzija ta' eh, prodott illi laħa ehm, standards ta' sigurtà u ta' iġene u eh, bekk dawn il-prodotti jistgħu jiġu tikketjati b'mod differenti minn dawk il-prodotti li diħli minn barra l-Unjoni Ewropea u huwa tajjeb ukoll illi issa għandna il-Kummissarju li jappoġġa l-swieq lokali u li jenfasizza l-importanza ta' dawn l-swieq għax speċjalitajiet u prodotti uh, eh, differenti huma importanti ħafna. Jekk dawn ikunu etikettjati b'mod tajjeb biex juru eh, l-oriġni tagħhom u jien nasab li jekk nagħmlu hekk nkunu mixin fi triq it-tajba. Jiena nispera li l-Kummissarju l-ġdid ma jappoġġax il-politika anti ta' qabel imma Eh, u li dawn il-żewġ indikazzjonijiet differenti ma jiġux eh, ma qudin flimkien. Jiena kuntent li issolvow xi problemi imma tbaqa xi problemi fil-tikketta organika kulħadd kuntent dwar din il-ħaġa imma punt illi qed jgħid li qegħdin jiġu imponuti eh, l-istess standards stretti anka għal frott u għal xejjex imma jiena naħseb li m'għandniex nagħmlu wisq regolamenti. M'għandniex noqogħdu pereżempju nippruvaw inbidlu il-forma tal-banana. Grazzi. President, Kommissarju, Kolsis, kollegi, Anka jien eh, attent ħafna l rapport hemm ħafna x nistgħu napprovaw fih. Aħna l-kollegi sfortunatament ma nistgħux naċċettaw kif qiegħed bħalissa jrid jisiru xi żewġ emendi fih aħna ma nistgħux nappoġġjaw il-paragrafu 17 dwar il-banki frut l-ewwel paragrafu aħna nemnu li danu aħmerija ħmerija l-burokratiċi fi Brussell li jgħidu l-konsumaturi li jista li jistaw e, jixtru banana dritta jew ħjar li jkun dritt jien naħseb li il-Parlament għandu eh, eh, għandu eh, il-Parlament għand mandux joqgħod jasal biex joqgħod jgħid lill-konsumaturi x'għandu x'jagħmel u għandu jħalli l-konsumatur x'għandu x'jixtru jekk il-frott ikun li jew dritt mhix problema tal-Parlament zgur din hija deċiżjoni għall-konsumaturi u li il-President Fisher Bowl ta' qabel kienet kelmet fuq dawn l u nispera li aħna nkunu nistgħu nappoġġaw din id-deċiżjoni anke nixtieq nara xi emendi fil-paragrafu 16. Jiena nifhem it-talba għal-tikketta Ewropea, imma sakemm di ma tfissir xi ħaġa għal-konsumaturi u li tkun ta' valur miżju tal-bdiewa, da jkun eżerċizzju inutli hemm bżonn li tina xi redditu din it-tikketta anke lil u ankella eh, ma mhux inkella eh, ma jagħmilx sens li nkomplu eh, insegwa naf li aħna din nfittxu biex konna din it-tip ta' logo Ewropea. Hawnhekk hawn xi kritika wkoll dwar is-sistemi li fl-Iskozja kienu ta' suċċess kbir. Jidher li li hija ħaġa tajba għal bdiewa b'vot bażi volontarja li jagħtu iżjed valur miżjud permezz ta' skemi u għandna nappoġġjawhom u mux niskoraġġuhom. Nispera ninsib li nara xi emendi li jsir daw ir-rapporti sa' biex bekk nkun nistgħu nappoġġjaw l-emendi li se nivvutaw għalihom għada. Grazzi, Sur Leon. U issa membru, membru Smith minuta u nofs. Nirrepeti xi kommenti li saru eh, mill-kollega eh, Skoċċis hemm xi emendi li għandhom isiru affarijiet li stajna nagħmlu aħjar. U jina semmejt xi punti u għan nifoka biss fuq xi tnejn jienu oħrajn nemnu il-konsumatur li għandhom ikun jafu li kemm minn fejn u ġej. Aħna nemnu l-dispożizzjoni ta' din l-informazzjoni hija vinkolanti għandha tkun bil-fors. Allura aħna poġġejna eh, erba dwar punti eh, permezz ta' test iktar b'saħħtu biex bekk ikonna informazzjoni fit-tikketjar u tkun vinkulanti, tkun ta' bil-fors Din hija xaġa li rridu naraw. Issa dwar l-emenda tlieta kif il-kollega tiegħi qal u li tneħħi il-prova tal-introduzzjoni ta' regoli li ma jagħmlu sens u jkunu tqal dak li għandu x'jaqsam ma' twassil tal-frott u xejjex il-konsumatur kif temna s-sena l-oħra, eh, dawn ir-regoli eh, ma tantx taw differenza l-konsumaturi u li nippruvaw li nġibu lura nqajmu dawn ir-regoli f'dak li għandu x'jaqsam ma' supermarkets eh, u l-katina ta' xesa kem tasal għand il-konsumatur, il-konsumatur mhux se jsib l-ebda differenza. jekk xaġa li toħroġ minn dan il-parlament ma tkunx ma, ma titfissirx ta' tjeti pal konsumatur di m'għandix issir. Grazzi. Grazzi, Sur Smith. Is-Sur Nicholson għagġiġ minuti. Grazzi nixtieq inżid l-apprezzament tiegħi ma' rapporter għal rapport tajjeb ħafna. Kien hemm ħafna idea tajbin f'dan ir-rapport u jiena naqbel mar-rapporter meta jgħid kemm importanti għall-Ewropa li, li nimmassimizzaw il-potenzjal tal-prodott tagħna aħna għanna dejjem niprofaw naħdmu biex ikonna l-aħjar potenzjol tal-industrija tal agri-alimentari u dan iżid il-kompetitività tagħna u anka itejjeb l-ekonomija fil-kampanja, fil-ħajja tal-kampanja. Is-Sur Skota semma l-PDI u l sistema PDI u PDU u jinkuntent li għamelek jien nemmen naqbel mar reporter il l-maniġjar u l-applikazzjoni ta' daw ir-regoli għandhom ikunu simplifikati jekk aħna serji fuq il-valur barra mill-Ewropa għanna nipretendu eh, taxxa mill-pajjiżi terzi. Xaġa li rrid nara huwa iktar prodotti, per eżempju, eh, mir-reġjun li firġej minnu xi suġġerimenti jinkludu il-proċedura ta' applikazzjoni meta naraw iktar applikazzjonijiet mir-raġjun tiegħi tal-landa ta' fuq. Imma rrid insemmi illi hemm xi elementi f'dan ir-rapport li jiena ma nappoġġjax. Jiena kontrarju għal għall-introduzzjoni ta' tikketta ta' kwalità Ewropea. Fil-fatt, jien naħseb li tikketta Ewropea ma tkun tfisser xejn, ħela ta' żmien u flus unħoss l-istess ħaġa fuq il-logo Ewropea f'dak li għandu xeżam prodotti organiċi. Dak li konna e, għaddejna minnu għan nerġaw indaħlu l-introduzzjoni ta' ċerti e, karatteristiċi di dawn ir-regoli fil-fatt intemmu mill-Komissjoni Sanalona jien appoġġjajt din il- din il-mossa u ma nixtiex li derġa nara daw id-direttivi li jerġaw jidħlu din is-sena u allura nixtieq li l-grupp tiegħu grupp jora illi inneħħu daw l-elementi minn dan ir-rapport grazzi. Is-sur Lorenzo Fontana Grazzi President, kollegi, Komissarju, grazzi għal dan il-kliem illi għadna kif smajna u grazzi u koll il-kollega Skotta għal dan il-xol sensittiv li wetta għal dan il-rapport inħoss illi il-rapport għada li se nivvotaw dwaru għada rridu nħarsu u natu valur il-kultura u l-prodotti timiċi ta' kull territorju u stat tal-Unjoni Ewropea. Jiena ġej minn stat l-Italja fejn hemm aktar minn 4,000 prodott tipiku. Din hija xi ħaġa li ovvjament irridu nħarsu nifmu illi biex insibu triq tal-eċellenza din hija triq twila iżda rridu eh, ngħaddu minn dit triq u permezz tal-kwalità tal-prodotti Ewropej l-agrikolturi l-bidbdewa tagħna jistgħu jikkompetu eh, fih dan is-suq internazzjonali Meta nqisu wkoll il-kriżi li aħna sfortunatament għaddejjen minnu, aħna ovvjament irridu nibqgħu nappoġġaw it-traċċabilità u l-trasparenza dak li xaqsam prodotti tal-ikel agrikolu. Irridu wkoll nkunu nafu x'tip ta' ħidma qed jintuża fil-agrikoltura u minn fejn dana kollu qed jiġi bħala ikel. Il-konsumaturi irridu jkunu jafu jekk mhux qed jaraw tuffiħa li ġiet koltivata pereżempju Verona jew Veneto u mbagħad fih dan il-katina il-regoli ġew osservati jew inkella qed jieklu pereżempju tuffiħa Ċiniża fejn nafu li ħafna drabi hemmhekk lanqas osservaw ir-regoli u l-prassi tajba tal grikul tal-bdiba Ewropej. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa minuta u nofs Is-Sinjura Dodds, grazzi, komissarju tal-President Komissarju tal-Opportunità li tajtuni biex nitkellem dwar dan il-punt importanti l-konsumaturi jipretendu u għandhom raġun illi jkun hemm ċerta traċċibilità u livell li fil li jixtru. Jiena naqbel ma' sistema ta' tikettar tal-pajjiż tal-oriġinu u nemmen illi dan ikun aċċettabbli għal ħafna mill-konsumaturi u anka għal dawk l-industrija Eh, promozzjoni u marketing huwa l-importanz huma importanti għas-suċċess ta' dan. U għal darbura insemmi li għanna nieħdu eh, miżuri kontra l-kultivazzjoni ta' prodotti li ma jkollhom xi xirqa. Jienu kollegi oħra f'din is-sala kontra logo Ewropea naħseb li tkun bla valur, bla tifsira u ma tkunx tajnuna l-konsumaturi. <clears throat> Il-tikettar ta' u l-indikaturi ġeografiċi huma importanti għax jipromuovu eh, konservazzjoni ta' tekniċi lokali tipproteġi areas li għandhom xjaqsmu ma' prodott partikolari jiena li niġi mill-landa ta' fuq aħna net exporters u niprovaw noħol u eh, stat ekwu f'dak li għandu xaqsam ma daw il-prodotti u meta jkollok u meta jkollok prodotti li jitlu fl-Unjoni Ewropea minn barra jkollhom impatt negattiv fuq il-prodotti tagħna stana. Allura għandna bżonn skemi dwar eh, il, dwar il-prodotti lokali. U dawn ikunu ta' indikatur tajjeb, grazzi. Grazzi Sinjura Dodds U issa Sinjura Kastinger għal żewġ minuti. President, kollegi, għal-bdiju Ewropew il-produzzjoni ta' eh, prodotti ta' livello li huma importanti ħafna l u fil-fattem rabta bejn il-posta oriġini u l-prodotti prodotti ta' livell li dan jenna ċerta minnu. Din hija ta' opportunità l-bdiewa tagħna. Naħseb illi marki ta' kwalità għandhom impatt qawwi f'dak li għandu x'jaqsam ma' l-kompetitività tal-bdiewa fl-Unjoni Ewropea, speċjalment f'dak li għandu xaqsam ma' prodott ta' livell oli hija huwa tradizzjonali speċjalment f'kampanji fej hemm limitu f'dak li għandu x'aqsam mal-prodotti għal bejħ aħna nħossu bħala pożizzjoni għanna bżon kontrolli u għandna bżonn kriterji oġġettivi, però huwa fatt ukoll il konsiderazzjonijiet ekonomiċi min-naħa tal-konsumatur huma relevanti l-kwalità għandha prezz. U l bdiwa jridu għandhom idaħlu e, redditu tajjeb u l-konsumatur dejjem għandhom iċ-ċans li jmorru għal prodott irħas, għavolja jkun ta' kwalità e, iktar baxxa il-konsumaturi għandhom ikollhom dejjem il-libertà li jibbażaw il-xelta tagħhom fuq ċerti raġunijiet. U allura għandu bżonn ikun hemm ċerta konoxxenza, għandna bżonn dawn il-PDOs u l-PDIs. Għanna bżon sistema ġdida tikketta tal-prodotti minn e, pajizi montanjużi u pajizi li huma ħilsa mill-GMOs u naħseb li daw għandna inżommu għom grazzi. Grazzi, signora Kistinger. Is-sur de Castro għal minuta u nofs. President, Kommissarju, illum ftaħna fl-Europa fażi ġdida ta' riflessjoni dwar kwalità mhux biss biex ikollna garanzija għall konsumatur iżda biex ikollna s-saħħa biex nippermettu nippermettu l-produtturi tagħna jkunu kompetittivi f'suq dejjem aktar ikun ekbar u kompetittiv. U allura aħna rafna fuq il-suq elementi ta' kwalità illi huma parti minn dak li joffru. U għalhekk kif ir-rapport skotta qed jissuġġerixxi aħna minna pass il qudiem biex bekk ikon aktar arfin dwar l-orin l-oriġini, il-kompożizzjoni u karatteristiċi ta' dawn il-prodotti. l istess waqt huwa essenzjali sul kummissarju li regola eh, Ewropea tippermetti l-organizzazzjonijiet illi wkoll jipromuovu dan il-prodotti illi jipprogrammaw din l-offerta tagħhom u biex bekk ikollhom potenzjal ta' kwalità abbażi fuq prinċipji ekwi kif ukoll bla diskriminazzjoni. Aħna nawguraw illi l-approvazzjoni tal-rapport ifisser tajjeb li aħna qegħdin nifukaw fuq il-kwalità bħala ħaġa importanti ħafna għal settur tal-ikel u tal-agrikoltura u li l-Kummissjoni tikkonsidra bis-serjetà il-proposti tal-Kumitat tagħna għaliex dan huwa punt essenzjali għall-agrikoltura Ewropea biex bekk aħna imbidlu dana kollu vantaġġ kompetittiv. Grazzi. Merci, Monsieur De Castro. Grazzi. Is-sur għanju għal-minuta. L-ewwel ħaġa nixtieq ngħid li jiena produttur, allura għandi ċertu interess. Regolamenti hemm bżonn jiġu implementati <coughs> għal ċertu livell, ovvja. Għajkun hemm delwaqt kriżi li ħatolqot ir-Renju Unit mill-2012 hemm pjan ta' projbizzjoni ta' gaġġeġ ta' batteriji sakemm dawn jiġu proġett eh, dawn dawn il-pajjiżi se jkunu jistgħu jesportaw dan il-bajt li ġej minn daw it-tip ta' gadgets. Allura daw is-sistemi tagħna se jkunu f'sitwazzjoni li jridu jkompetu b'mod irregolari. Jina rrid l-ewwel li dawn il-prodotti importati jkunu tikkettati sewwa t-tieni u l-iktar importanti li għandna nintroduċu immedjatament eh, l-addizzjoni numru erba' Bajt li jużaw ċerti sistemi u b'dan il-mod il-konsumaturi jkunu jistgħu jagħmlu eh, għażla informata. Grazzi. U issa Sur Dantan. Grazzi, komissarju, Rapporter. Naħseb komissarju għas simboliku li għall ewwel darba li qed intervjeni hawnhekk din il-Kamra inti ġejt biex titkellem fuq politika ta' kwalità. Aħna naqblu mal-approċ dak li għandu semma politika ta' kwalità dinja importanti ħafna u hija fraġli fl-Unjoni Ewropea u għaddi għandha kapxa li t-dinamizza ċerti eh, ambiti f'dak li għandu speċjalment mal-bdiewa anka kummux il-konsumaturi Ewropej biss imma dawk mad-dinja kollha għandek il-parma hem, imbejjet, prodotti minn Spanja, dawn huma prodotti importanti għal pajjiżi tagħna, immanka eh, li lien mill-konfini Ewropej. Allura, dik li għandu għada hija proposta biex li għandha tkun iktar ambizjuża f'daw il-prodotti, prodotti identifikati minn diversi xjenzi il-politika Ewropea bżonn iktar tkun iktar eliġibbli illi tattakka dawn il-prodott li ġejjin minn produtturi kbar illi jippruvaw jieħdu l-benefiċċji tal-valur miżjut ta' dawn il-prodotti mill produtturi stess. Nixtieq nuri, nurik għal-fatt li bżonn kif kompetenza globali meta niġu għal maniġjar ta' prodotti għal strutturi u um f'dak kandu ġaqsam maddi u E, ġiż. Allura hemm bżonn animità parlamentari għal dan l-effett. Nixtieq infakkirek F'dak li għandu jisessam l-artiklu 17 dwar frottu xejjex meta niġu għal dak li għal kollegi minna ħata Renju Unit. Mhix kwistjoni ta' intraċċar biss, imma ma jidux ninjoraw dan in-nuqqas li bħalissa hemm meta niġu f'dak li għandu xaqsam ma' frottu xejjex għad distributturi huma issa għandhom il-loba fidejhom. Allura ma nistgħux ninterpretu din ninterpretaw din l-emenda bħala mod kif għandna ninterpretaw din kummissarju tikkonvinċina, e, għat fuq e, l-interess kbir tiegħek f'dak li għandu xaqsam ma' din il-proposta. Allura tina test tijulna malajr aħna nemnu fik. Is-Sinjura Karsija Teres għal minuta u nofs. <clears throat> Grazzi ħafna, Signor President, komissarju. il-kwalità ta' prodotti agrikoli huwa parti importanti ħafna mill-katina alimentari tagħna u importanti wkoll għall-kompetitività tagħna. Dak kollu hija rifless fir-rapport skotta li jagħti wkoll numru ta' konsiderazzjonijiet il-kummissarju għadha ma tħadiċ e, e, in konsiderazzjoni meta wet il-politika dak għandu jġa samma l-logo Ewropew per eżempju għandu jintuża biss għal prodotti agrikoli li jkunu prodotti li jkunu prodotti fl-Ewropa. Protezzjoni aħjar għal PGIs fil-WTO u ftejimit bilaterali u koll għandhom jiġu assigurati. Għanna jkollna tikketti ta' produzzjoni integrali biex jissaxħax eh, produzzjoni iktar sostenibli Aħna u koll rridu nħarsu lejn il-kummerċ u l-katina u l-izbilanċi fil-katina tal-prodotti u li nikdbu direttiva għal prattiċi li kollom sistemi li ħarsu il-kwalità tal-prodotti u rikonoxximent reċiproku qed nitkellem fuq sistemi ta' ċertifikazzjoni li ġeneralment jintużaw bħala rekwizita għall-aċċess tal katini ta' distribuzzjoni. Il-kellim li jmessa l-minuta. Mikrofonu jik joġbok. Mikrofonu jik joġbok. ħanerġan ħanerġan nibda u importanti li naraw di xini għandek e, forma unika tal-ħolqim tal-impjiegi meta jkollok irtizziet se timmexxi mill-familji. F'dak li għandu x'aqsam ukoll mal-protezzjoni ta' annimali, kwalità ta' ta' prodotti hija li żomm e, e, għaddejja l-ekonomija Ewropea minn fejn l-oriġini huwa wkoll importanti, speċjal speċjalitajiet e, reġjonali huma importanti aħna fil-Finlandja għandna eh, eh, ġobnijiet speċjali u prodotti li għandhom tradizzjonijiet u storja twila warajhom. Issa li għandna kummissarju ġdid irrit ngħidlek li huwa possibbli għalik li tagħmel attivitajiet agrikoli eh, fl ewropa jekk inti tiftakar din, aħna għandna futur għax aħna għandna bżonn li prodotti ta' kwalità għolja fl-Ewropa. Kollega Jara, zeġ minuti, grazzi, President. Grazzi mill-ġdid lir rapporter għal rapport tajjeb ħafna prodotti ta' kwalità għolja huma punt ta' saħħa tal-agrikoltura Ewropea u mod kif nistgħu nikkompetu fuq livell eh, internazzjonali kif ukoll jgħin ċertu żoni fl-Unjoni Ewropea ħafna produtturi tal-Unjoni Ewropea diġà għandhom livelli għoljin ħafna ta' kwalità u dawn huma marfa bħala livelli għoljin ħafna. Iżda mhux il-konsumaturi fuq dan. U allura u importanti l-Unjoni Ewropea għandha tejjeb il-politika tagħha ta' kwalità kif ukoll il-politika ta' tarif. Dana kollu jkun inċentiva l-produtturi sabiex ikunu aktar attivi f'dan il-qasam ta' prodotti ta' kwalità għolja. Il-konsumaturi għandhom id-dritt li jkunu jistaw igawdu prodotti agrikoli mingħajr riski. Sistemi differenti ta' tikkettar volontari u uh, vinkolanti eh, mandomx ikunu esklusivi. Umbat meta nitkellmu dwar il-forum ta' ċertu prodotti u il-packaging il tagħhom Eh, mhux fidejn il-Kummissjoni li tiddeċidi kemm dawn il-prodotti jridu jkunu eh, kbar jew x'forma jrid ikollu l-ħjar iżda Jekk irid ikonna ekonomiji reġjonali li jingħataw ħajja mill-ġdid, iridu niffokaw fuq il-kwalità mhux il-forma tal-frottu l-ħxejjex. Din hija xi ħaġa li għandna nħallu fidejn l-industrija u mhux fidejn il-Parlament jew l-Kummissjoni. Aħna rridu niffokaw fuq il-kwalità u mhux fuq eh, dawn l-affarijiet x'tip ta' pakketti ikollhom u hawnhekk nixtieq nisħaq ukoll. Eh, l-erf tal-parlament, għawek ah, niddependu fuq il-lef tal-parlament biex igwedana il-qoddim. Grazzi, signora Danċilassa. Grazzi, President, l-ewel nejt nifraħ l-rapporter għal dan il-sujġett tant importanti dwar il-prodotti agrikoli il-kummenti mill missui eh, dejjem huma differenti fl-Unjoni Ewropea aħna eh, l-aktar konċernati mal-iġene, sigurtà, kif ukoll il-valur ta' nutrizzjoni. Il-konsumaturi aktar u aktar qed jgħodu attenti għal mod kif l-agrikoltura qed tagħmel ukoll imbagħad impatt fuq il-benessri tal-annimali, l-ambjent u nuqqas tal-ilma fost l-oħrajn. Quddiem dawn l-sfidi kummerċjali, il-punti eh, ewlenin tal-bidja jikkonċernaw il-kwalità. L-Unjoni għandha l-vantaġġ ta' kwalità u dan huwa marbut ma' livell qolli ta' sigurtà fil-katina tal-ikel. Il-bidja u l-produtturi taw kontribut għal dan, iżda ċerti aspetti li staw jittajbu l-kwalità. Jiena nemmen li l-Unjoni għandha tippromovi prodotti ta' kwalità iżda rridu wkoll inħarsu fuq livell eh, internazzjonali u jiena nħoss illi rridu napplikaw aktar kontrolli stretti għal prodotti li jiġu minn pajjiżi terzi għaliex dan se jiżgura uh, eh, sitwazzjoni indaqs bejn prodotti Ewropej u prodotti minn pajjiżi terzi. Grazzi. Grazzi lis sinjura Danċila. Il-kollega Danelis għandu minuta issa. President, il-kwalità ta' prodotti agrikoli hija xi ħaġa importanti għall konsumaturi u għamezz kif inżidu l kompetittività tal-produtturi agrikoli u għalhekk irridu naħdmu fuq il-kwalità billi nużaw skema ta' logos. Iżda għalissa hemm ċertu restrizzjonijiet id-designazzjoni tal-oriġini huma limitati għal ċertu numru ta' prodotti kif ukoll numru ta' prodotti li huma importanti għal konsumaturi mhumiex koperti minn dawn l-indikazzjoni ġeografiċi u allura għalhekk irridu nkunu aktar konsistenti meta nħarsu l-interessi tal-konsumaturi u aħna għandna dmir illi natu indikazzjoni tal-oriġini għal kull prodott agrikoli u dan jinkludi wkoll prodotti proċessati li għandhom ingredjent wieħed bħal ħalib. Grazzi ħafna. Issa deħlina l-catch DI U issa nagħti il-kelma li s-sur Nikolescu għandu minuta. Mulțumesc, doamnă președintă. Politica în domeniul calității produselor agricole poate reprezenta... Grazie, President. Il-politika f'dan il-qasam ta' prodotti agrikoli tista' tirraptati soluzzjoni għal ħafna eh, u għallek irridu nenfasizzaw il-kwalità mhux il-kwantità biex bekk ikonna benefiċċji għal żmien twil. Irridu politika koerenti f'dan il-qasam biex niżguraw għal bdiewa Ewropej il-possibilità li jkunu kompetittivi fuq is-suq internazzjonali. Iwa nilqgħu dan ir-rapport l-intenzjoni tal-Kommissjoni u tal kummissarju wkoll nilqgħuhom biex aħna nilqu l-għanijiet tagħna għal dak nixtaqsam il-kwalità neħtieġu xi oħra wkoll. Irridu politika agrikola komuni b'saħħitha bbażata fuq il-finanzjament sod, prodotti agrikoli sodi kif ukoll budget aktar b'saħħtu għall-agrikoltura Ewropea irridu strumenti u għodot għal bdiewa tagħna biex intejbu l-politika tagħna ta' bidja u jeħtieġ ukoll sitwazzjoni inda għal pajjiżi tal-vant tal-punent. Kollega Vermeer sissa. Liebe Kollegen, sehr geehrter Herr Kommissar. President, kollegi, Kommissarju. Fid-diskussjoni ta' logos ta' kwalità u designazzjoni ta' oriġini volontarja, aħna rridu niftakru illi da kollu jirti jkun eh, imwettaq fil-prattika. Emenda 54, jina nħossi dana kollu mux prattiku, u għalek jina ma naċċettax dan. Dawn huma sistemi tajbin jekk ikunu volontarji għaliex dan ifisser illi il-produtturi jistgħu jkunu eh, kollhom suċċess fis-swieq. Iżda rridu nqisu wkoll illi ċerti logos privati volontarji kważi ukoll ġew meqjusa bħala standard u allura dan ifisser li din il-libertà qed tittieħed minn idejn il-proċessuri u l-produtturi. L-istess għal eh, DOs għal dak li għandu xaqsam pereżempju prodotti bħal ħalib jekk aħna naraw l-industrija tal-ħalib, aħna naraw li jekk neħu dana kollu jkun diffiċli u għalek marridux noħol u amministrazzjoni zejda f'dan il-qasam pardon, excusez-moi, Wojciechowski. Pardonnez-moi d'avoir échappé votre nom. Kollega Wojciechowski. E, chciałem zwrócić uwagę na... Grazie, Prezydent. Niġbet l-attenzjoni tiegħek għal punt tisa tar rapport fejn nisqu illi taħt il-negozjati WTO il kummissjoni trid tipprova tiggarantixxi e, ftehim dwar in non-trading u ħtiġijiet ta' dawn biex bekk il-prodotti kollha ikunu jeħtieġu l-istess kriterji benessri tal-annimali per eżempju u il-problema hija illi aħna qegħdin nitkellmu dwar l-applikazzjoni tal-istess standards għal-bdiwa tagħna u dawk barranin. Sfortunatament, aħna maħniċ qed nistemaw biżejjed u allura il-bdiwa tagħna u l-proċessuri, dawk li proċessaw u koll ikel, umbat ikollhom jitlu għal aktar spejjes. U l-kompetitivita eh, mhix ugwali għal kulħadd hawnhekk. U napprezza li dana kollu ġie enfasizzat fir-rapport. Lebensmittelkontrolle ist eine Utopie, Kontrolldruck und Konsequenzen Aħna ma nistawx nittamaw li namlu skrutinju tal-kwalità tal-prodotti kollha tal-ikel. Biss prodotti tas-saħħa. Aħna riċentement rajna każijiet ta' li ta' mart li ma stajniex unbat niġġieldu u bittama li nużaw il-logos biex bekk niġġieldu dawn is-sitwazzjonijiet, forsi qed imorru wis il-bot u l-konsumaturi issa jinsabu uh, konfonduti tabak pereżempju u, u prodott bħal dan proċessat u għaxħaġa li sejġi minn uh, min kullimkien. Il-konsumaturi huma lesti li jħalsu aktar għal prodotti li kollom livelli olin ta' kwalità. Iżda mbagħad irridu naraw kemm irridu jħallsu dawn għal din il-kwalità. Jista' jkun li l-produtturi żgħar huma kontrollati ħafna produtturi kbar le, u allura s-sistema mhux qed taħdem. Il-kollega Dorfman issa. Danke, Frau Vorsitzende. Äh, Grazie President. Kommissarju, inti l-lumet illi prodotti bil-DOs jistaw ikunu punt biex immexxu l-qoddim l-industrija tagħna u għandek raġun. Dawn il-prodotti illi jiġu eh, jiġu prodotti f'sitwazzjonijiet diffiċli u allura rridu tħul aktar oli u t-tikket huwa importanti għal dawn il-prodotti. Mela, għal dawn il-prodotti allura rrid ikun hemm opportunità biex il bdiwa jorganizzaw lilhom infushom f'kumitati professjonali kif ukoll jittu d-deċiżjonijiet ta' swieq hemmhekk ma naħsibx li dan imur kontra regoli ta' kompetitività u anki ku stess kienek naħseb ikun ħafna nqes pala ksur mill-kartels li naraw dawn li rajna dawn l-aħħar snin. Issa xaġa oħra dwar kwalità u l-logo sa' kwalità jiena naf dwar dibattitu li hemm fil-medja bħalissa u diskussjoni u dibattitu dwar dawn il-ħjar mawġin iżda il-konsumaturi jeħtiġu regoli, rridu regoli u rridu nqisu dana kollu meta nivvotaw għada. Grazzi ħafna, is-Sur Ferrera sa. Grazzi, President. Dan il-mekkanizmu ta' ċertifikazzjoni jista' jagħti kontribut biex nagħtu valur ix-xogħol tal-bdiewa u biex wkoll il kwalità sigurta tal-ikel. Iżda proċeduri bħalissa huma komplessi u jitfaw ħafna piżijiet żejda u r-riżultati allura qed imorru kontra l-intenzjoni li għandna u distribuzzjoni aħjar tal-profitti fil-katina hija issa inqas favorevoli għal produtturi u allura ħafna drabi huma oħrajn li qed jieħdu l-vantaġġ din is-sitwazzjoni. Allura neħtieġu aktar trasparenza, eh, sitwazzjoni ugwal indaqs u dana kollu ma jridx jirrappreżenta aktar piżijiet tal produtturi iżda jrid ikonna politika ta' kwalità li titlob politika agrikola oħra, riforma tal-kap li tiddefendi produzzjoni lokali li trid tiddefendi l-produzzjoni tal-ikel u tiddefendi wkoll lill konsumaturi fil-globalizzazzjoni kif ukoll fis-swieq meta nqisu wkoll li hemm konsegwenzi oħra wkoll f'dak li għandu x'jaqsam id-WTO. Grazzi ħafna l-Onorevoli Miss. Grazzi President, Kommissarju. Il-prodotti agrikoli tal-Unjoni Ewropea huma għandhom valur fuq il-suq eh, globali minħabba l-kwalità tagħhom u jekk aħna wkoll għax irridu nqisu wkoll il-ġejjini ta' dawn il-prodotti. Allura l-kwalità titkun priorità. Għaliex dan huwa s-saħħa tagħna mill-aspett ta' negozju. U dan huwa wkoll parti mill-ħajja ekonomika soċjali tagħna. Allura kwalità tiġi sviluppata biex ikollna aktar eh, ċertezza u trasparenza fit-tikkettar li jrid ikun disponibbli għall konsumaturi kollha fis-swieq tagħna biex bekk inħarsu l kwalità għolja ta' produzzjoni ta' dawn il-prodotti u rridu nidentifikaw ukoll u nirregolaw prodotti li fihom il-GMOs. U ninkludu wkoll possibilità li nisaw pereżempju l-patata eh, bil-GMOs għall-alf għaliex bin-nuqqas ta' din il-ħtieġa dana kollu jista' jkun ta' teddida għas-saħħa tagħna. Grazzi President, grazzi għall kep aħna għamilna il-provvista ta' prodotti ta' kwalità olja fl-Ewropa. U għalhekk irid ikonna il-provvista kif suppost biex niterminaw is sigurta tal ikeltana tagħna. U għalhekk il-kwalità tal-prodotti u l-arfin dwar dan irid jilħaq lill-konsumaturi. Prodotti li jistgħu jimbijaw fl-Ewropa irrit ikollhom ċerti kriterji u dawk ix-xejriet kollha u karatteristiċi jridu jiġu enfasizzati fuq il-pakketti għaliex dawn jiddeterminaw il-kwalità tal-istess prodott. Il-post tal-oriġini tal-prodott kif ukoll il-post tal-proċessar jiġi indikat għaliex il-konsumatur jrid ikun jaf x'qed jixtri u eh, għal xiex qed iħallas. U dan kollu għandu issaħħaħ il-kompetittività tal-prodotti tagħna għal dak li għandu xaqsam prodotti importati illi ma jkollhomx l-istess ħtiġijiet. Grazzi ħafna il-kollega Obermeyer.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 hija importanti ħafna għal kwalità u anke l-ittikettjar huwa importanti kwalinkwa materja prima tittiġi ittikettjata u il-konsumatur m'għandux jiġi ingannat bit-tikketta il-prodotti ċiniżi li deħlin fl-Awstrija e jistaw jiġu markati bħala prodotti prodotti fl-Awstrija u anka animali prodotti barra mill-Unjoni Ewropea jistaw jiġu tikketjati bħala li huma prodotti hawnhekk għalhekk irridu noqogħdu attenti li nipproteġu l-konsumatur minn min dak li jkun hemm fuq it-tikketti fil-keġdija l-aħħar kallima. Kollegi, Nixtieq nifraħ lis sur Skotta tal-rapport tiegħu għax huwa jidher ċar li l-Parlament Ewropew les li jieħu sem fil-dibattitu dwar din il-politika komuni u nixtieq nesprimi l-appoġġ tiegħi għal marki ta' kwalità Ewropej li għamlu ċara li prodott ġib prodott eh, ġewwa l-Ewropa. Dwar it-tikketta tal-oriġni u sistema eh, obbligatorja għanna niproteġu li l-produtturi mir reġjuni differenti u uh, permezz ta' din is-sistema ħajkonna garanziji għal konsumatur għanna nżommu il-sistema uh, ta' speċjalitajiet u tajjeb li wieħed ikun jaf pereżempju iva le il-feta ġej mill-Greċja pereżempju u li prodotti oħra ġejjin minn pajjiżi oħra għanna nżommu il-kompetittività u l-kwalità tal-prodotti Ewropej. Grazzi ħafna naddi il-mikrofonu lill-Kummissarju. Grazzi, Signora President. Jiena ma nistax nirrispondi kull mistoqsija li tqajmet issa eh, l-iktar l-iktar minħabba il-votazzjoni li ħasir għada, pero jina nishtiq insemmi xie punti. Mela dwar il-rabta tal tiketti differenti, jina nifem it-ħassib tal-membri parlamentari u nishtiq nasikurakom li jina ma nishtiqx inneħi sistema illi tiġa għada taħdem tajjeb il-konsumaturi huma tiġà marbuta ma' din is-sistema. Kull ma rridu nagħmlu huwa li ntejbu il-koerenza eh, ta' dawn is-sistemi ta' kwalità speċjalment minħabba li aħna nixtiequhom li jiġu rikonoxxuti fuq livell internazzjonali għalhekk irridu jkunu ċara biex kulħadd ikun sa jaqrom u jifhimhom. Jiena ma rridx naqat l-affarijiet flimkien, irridu nsibu approċċ illi bih nissimplifikaw l-affarijiet Minajr ma eh, neħu dak li huwa tiġi identifikat u tajjeb u joġob il-konsumaturi sadwar il-tikketta tal-kwalità hawnhekk ukoll irdu naraw x'inhuwa lan ta' din it-tikketta. Għax jekk aħna qegħdin nippruvaw nirriflettu biss ir-rispett għall-standards bażiċi illi l bdiwa kollha jridu jżommu magħhom, u li anka l-importaturi jridu zommu magħhom hawnhekk jiena nixtieq eh, nisħa li kwalinkwa prodott agrikolu li jidħol fl-Unjoni Ewropea jrid jimxi mal-istandards tal-iġene u sikurezza fl-ikel u regolamenti marbuta magħhom. Hekk bizdaw jistaw jistgħu jiġu importati għalhekk wieħed irid isib mota kif jiddifferenzja bejn il-prodotti fl-Unjoni Ewropea eh, u rridu naraw jekk pereżempju għanix aħna nimmarkaw il il-punt ta' produzzjoni, il-post ta' oriġni. Dwar eh, l-indikazzjoni tal eh, tikketa ġeografika, irridu għana naraw li l-imsiħba tagħna din ukoll jirrikonexxuha anka fuq il-livell tal-WTO. Imma din tissir ukoll anka meta jsiru diskussjonijiet fuq livell bilaterali. Aħna nkomplu niddiskuti fuq din il-linja u jiena fil-mandat tiegħi ħankompli eh, niddiskuti u nistudja din il-tikketta ta' kwalità għax din hija xi ħaġa ta' benefiċċju illi tista' tgħinna anke fuq is-suq internazzjonali dwar uh, il- uh, li wieħed isemmi il-muntanji il riservi u affarijiet oħra pal daw irdu naraw kif se ndaħluhom di fis-sistema mingħajr ma noqogħdu nżidu l-pis fuq il-bdiewa li jkunu jixtiequ jimplementaw din it-tip ta' sistema dwar il-organizzazzjonijiet uh, inter eh, intersettorali eh, fir rigward tal-ġestjoni tal-PGIs b'mod partikolari fir-rigward tal-ħalib, per eżempju, eh, din hija relevanti ħafna għal ħafna minn PGIs. Aħna ħan nipprovaw nagħmlu evalwazzjoni tal-impatt biex naraw xi jfissru meta jispiċċaw il-kwota għal din is-sistema tal-kwalità u tal-PGIs. Imbagħad inkunu nistgħu naraw x'miżuri għandna bżonn nieħdu u naraw x'se jseħħ wara. Grazzi ħafna u biex nagħlqu id-dibattitu naddu il-mikrofon ir-rapporter l-Sur Scott korretta. Grazzi, President, grazzi lill-Kummissarju. Jiena nibda mill-art. L-art huwa l-post minn fejn aħna niġbru prodotti tagħna u rridu u koll inħarsu l-art għal-ġejjeni anki għal dawk li ovvjament warajna se jkollhom jagħmlu l-istess ħaġa. Allura minn dan il-ħsib sempliċi jina ngħaddi għal produttur dak li jħaddem l-art u dana u kol irrit jinata arfin anki minn dawk illi wara se juża il-prodott kummerċali illi jisib fi supermarket jew f'xi ħanut ieħor. Allura irdu nirrispettaw l-art, min jipproduċi u min qed jibiddel il-produttur u mbagħad nirrispettaw ukoll il-konsumatur. U jiena l-konsumatur nagħmel proposta u ma nafx jekk xaħat xilqax din il-proposta, għalfejn ma nistaqsux il konsumatur xiex ikun jaf un bat nkunu nafu eh, x'tix tip ta' tikketta il-konsumatur jista' jaqra u jifhem, forsi nissimplifikaw dana kollu minn dawk il-tikketti komplikati li għandna llum. Għaliex il-konsumatur m'għandux ikun jaf illi, illi jixrob litru ħalib Ewropew jew forsi qed jixrob ħalib li ġej mill-Brażil u jiddeċidi x'ħalib jixrob jekk hux Ewropew jew ta' Brażil Jiena eh, u kol unittama li dan il-rapport dan il-mod eh, ikun utli għal komissarju ċolos biex bekk huwa jkun jista' jagħtina aktar dettalji biex bekk aħna inkabru din l-idea li semmejt l-ewwel l-art, il-produttur, dak li jbiddel il-prodott u min jimbat jikkonsma biex ebbek niffukaw fuq is-sigurtà u anki l-kwalità x'kulħadd semma l-kwalità. Aħna l-koll naqblu illi rridu nżidu l-kwalità tal-prodotti tagħna biex bekk aħna niklu tajjeb u niklu u biex nibqaw saħħitna grazzi. Grazzi ħafna, grazzi għal kwalità tal-prodott u anka tal-interventi ta'kom. Mela, il-votazzjoni għal dan il-rapport issir għada mela il-punt li jmiss fl-agenda tagħna huwa